Il-President. Vamos a continuar la sesión, por lo que... Se a għaddejjien Sinjuri, jekk ġobkom jew joħorġu jew ibqgħu fl-emiċiklu. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa fuq l-istqarrija min-naħa tal-Kommissjoni deċiżjoni tal-15 ta' Lulju tal-2015 fuq il-pakket eh, tas-sajf dwar l-enerġija. Ngħaddi l-kelma fisem il-Kommissjoni is-Sur Sefkovic.